Der President. Il-President jek joġbu. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die Nella sessjoni miftuħ minn ġdid, għandna l-minuti tal-biraħ u t-test adottati u kol għaw xie oġġestjonijiet. Le ma jidrix li u l-kas, mela mela l-proċeduri adottati. Issa fissem li pipi għandi talba għal ħatra għanna Giovanni Lavija, għanna Amalia Sartori, membri ta' delegazzjoni għal relazzjoniet mal istati Uniti. Għanna u koll l-Amalia Sartori, Kif għattilkom diġa delegazzjoni għal-relazzjoniet mal-Istati Uniti, un għanna l-Fabrizio Bertu għal-delegazzjoni fil-relazzjoniet mal-Indija. Għandkom xie osservazzjoniet jew oġġezzjonijiet mela dawn ġew adottati. Issa l-punti misfuq l-agenda tagħna llum għana l-kwissjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Għanna sija kollox. U ser nibda bil-istrat ta' dritt fir-Russja u l-ewwel artur tar-reżoluzzjoni huwa l rivolija Kazzari. Għandek minuta u nofsek jogħġbok. Fejn qiegħda? Sur President, L-Unjoni Ewropea u r-Russja huma imsieħba u xi drabi wkoll imsieħba mill-qrib u anke ħbieb. Issa l-ħbieb jistgħu jkunu verament sinċiri u miftuħa ma' xulxin u f'dan l-istadju aħna għanna raġuni nkunu ansjużi dwar dak li għaddej ġewwa Russja, anke l-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili, speċjalment meta niġu għal leġiżlazzjoni qed tiġi adottata. Jaħsadna l-fat li organizzazzjonijiet bħal eh, Friedrich Herbert u Odrik Avenauer u f'dawn il-fondazzjonijiet li għandhom reputazzjoni internazzjonali fil-qasam tal-binja ta' demokrazija ta' bilħa huma issa qed ibbatu, qed jissofru minn miżuri arbitrarji fidejn l-autoritajiet. U ovvjament dawn l-affarijiet ħasbuna ħafna, speċjalment meta naraw il-leġiżlazzjoni dwar l-aġenti barranin li din jiġu applikati għall attivitajiet ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Dan kollu ovvjament ma jidbendix mill-livell internazzjonali u għalhekk aħna nikkondannawhom dawn l-azzjonijiet. Id-dialogu ma dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' Russja għandhom jitqajmu sabiex niddiskutu daw il-kwistjonijiet. U niddiskutuhom ukoll bir-reqqa. U l-Kunsill Ewropew ukoll għandu jaċċetta dak li qed jgħid il-Ministru tal-Affarijiet Barin dwar ir-Russja. Grazzi tassew l-Onorevoli Konsari. Issa nixtieq nagħti kelma l-Onorevoli Cornelajn sena nuta nos. Sir President, l-Unjoni Ewropea għandha msiba subja strateġika ma' Russija, però li nakkużaw li takkużaw l-Unjoni Ewropea li għandhom netwerk ta' sigurtà eh, billi jakkużaw ukoll l-NGOs Russi da mhux ser iwasluna aktar qrib per-Russi. Il-gvern ta' Putin għanti jagħmel repressjoni fuq l-NGOs, l-attivitajiet ta' drittijiet tal-bniedem u anki kontra l-minoritajiet. M'għandu xejn xi jaqsam ma' l-modernizzazzjoni jew inkella ma' l-istabilità? u dan jista' jwassal biss għal aktar iżolament tar Russja. U għalhekk aħna ma nistgħux nippermettu li jkun hemm viża ħielsa għar Russja anke għall-uffiċjali Russi. U speċjalment għal għal dawk l-uffiċjali huma implikati fil-mewt ta' Surjaviski. Għalhekk l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħti l-viża b'mod rapidu, anzi tista' tagħti l-viża b'mod rapidu lil persuni qed jiġu persegwitati li huma eh, qegħdin jinsabu fil-periklu ta' ħtif ukoll jew inkella ta' suwiċidju. Rajna wkoll eh, azzjoni kontra propaganda tal-omosessuali u anki kontra ċertu twemmin dawn qed iwaslu wkoll qed juru li dawn sejjem hemm impass lura mill-ħarsin ta' drittijiet tal bidem fir-Russja. Dawn ukoll qed joħolqu aktar eh, persekuzzjoni selettiva u anki qed jiksru eh, id-drittijiet tal-LGBT. Dawn il-liġijiet imorru kontra d-drittijiet tal-bniedem, id-dialogu tal viza il-valuri fundamentali tal-Ewropa. U qegħdin joħolqu wkoll aktar eh, Eh, aktar differenzi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russija. Grazzi tassew. Issa nagħti il-kelma lil Sinjura Aliljan tal-minuta. Grazzi sur President aħna smajna ħafna diskussjonijiet dwar il- demokrazija fir-Russja u x'qed tipprova tagħmel l-Unjoni Ewropea biex mexxi d-demokrazija l qudiem f'dan il-pajjiż. Aħna kellna wkoll riżoluzzjoni miktuba minn dan il-Parlament matul daw l-ħar erba' snin. Pero qatt ma wasalna riżultati konkreti, ma ma rajniex bidla. Jiena naħseb issa li sa wasal iż-żmien biex l-Unjoni Ewropea twieġeb. U twieġeb fuq dak li qed iseħħ u qed naraw iseħħ fir-Russja. Irridu inwieġbu fuq dak li qed iseħħ fid-demokrazija fil-Federazzjoni Russa rridu nadottaw il- il-liġi ma kinsi u kol. Irridu naraw kol xinu jiġri anki fiħda l-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna għanna nistabilixxu mill-ġdid il-moviment ta' Helsinki anki fiħdan il punenza biex nappoġġaw l-oppożizzjoni politika fil-Federazzjoni Russa u anki nappoġġaw is-soċjetà ċivile billi jiġġieldu għal drittijiet tagħhom demokratiċi u drittijiet kostituzzjonali fil-Federazzjoni Russa. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Migalski għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President, Kummissarju, Il-Sinjura Cornelis inqalet ukoll u ġibdet l-attenzjoni li ir-Russja kienet qed tissejjaħ bħala msiba strateġiku għall-Unjoni Ewropea u dak li nsibu fid-dokumenti uffiċjali forsi tajab li nikkonsidraw jekk aħna nixtiequx nżommu din l-status quo ma' Russja bħala msieħeb strateġiku. Għalhekk diffiċli nimmaġinaw kif sieħeb tal-Unjoni Ewropea, msieħeb strateġiku, jista' ikun qed jaħbi l qattil ta' Maginski u jippermetti gruppi politiċi biex jipruvaw jostakolaw ukoll eh, l-NGOs jippersegwitaw ukoll persuni bħal Khodorkovski. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fir-Russja ta' bilha hija mwera u qed tsira lura. L-elezzjonijiet li saħħew mhumiex demokratiċi huma eh, imbabsa. U kemm ser indumu għalhekk noqogħdu nitqu bina nfusna u nemnu li ta' bilħaq dan huwa msiħeb strateġiku tagħna. Sakemm aħna nemnu fid-demokrazija u dritt tal-bniedem aħna rridu nkomplu nistaqsu dawn mistoqsijiet. Grazzi ta' sew l-Onorevoli Migalski. Nati l-kelma l-Onorevoli Verġia għal żewġ Grazzi ta' sew, Sur President. Min mindu għat l-ħaj ta' Berlin, tajb li najdu li r-Russi issa edin jisibu diffiċli biex jisiru aktar demokratiċi. Momenti tajbin u momenti ħżina. Min mindu l-onorevoli eh, Sur Putin reġatela fil-gvern la fajt marru l-ura. Aħna għanna dubji fuq il-riformi ġudizzjarji fil-Russja, anki kwistjoni ta' Maginski u eżempju ikraħ eh, fost ħafna oħrajn jina hawnhekk m'għandix dubji mill-fatt li l russija hija mill-aktar pajzi korrotti fid-dinja anki f'dak li meta nitkellmu fuq trasparenza, il-libertà tal-kelma. Hija dajfa wkoll meta niġu għal għal meta niġu għal ġurnalisti fuq il-frontieri, minar frontieri u anki il-finanzjament li huma jirċievu, ġi finanzjament barrani dawn donnu medin jajdu li juma organizzazzjonijiet barranin. Il-vokabolarju ħafna drabli qed jiġi użat ukoll ifakkar iż-żmien taħt il-komunisti. Anki il-premju Shakarov ħafna drabi ukoll eh, naraw eh, jurina li ħafna drabi dawn nies ikunu vitmi u għalhekk naraw il-qlubija tagħhom meta huma iqumu fuq saqajhom kontra daw it-tip ta' korruzzjonijiet. però jien għandi mistoqsija waħda. Kien hemm is meta bejn l-Unjoni Ewropea u Russja fil-bidu ta' Ġunju. X'tip ta' konklużjoni nislaw naslu għalihom rigward id-drittijiet tal-bniedem? X'inhu l-valur ta' sħubija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Russja f'dan il-qasam? Grazzi tassew, l-Onorevoli Verġja, nat il-kelma sur li sekal minuta. Grazzi tassew, sur President, Kummissarju. 150 membru firmaw għal-ħatra ta' memorial għal-premju Nobel, jew inkella l-premju Shakarov. U ta' bilħa dinja organizzazzjoni speċjali, persuni speċjali li jissa ġiġi trattata mod ħażin mir russja il-gruppi politiċi, dawk li defendu drittijiet tal-bniedem, l-avukati, dawn qed jiġu persegwitati u għalhekk rridu nappellaw għal rappreżentant oli, il-President tal-Kummissjoni, anki il-President tal-Kunsill, nappellaw ukoll l-Istati membri sabiex bekk idaħlu dawn l-elementi eh, kollha fi diskussjoni tagħhom mar-Russja biex jiġu l-attenzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u anki libertajiet ċivili għaliex dawn domx jeżistu fih ir-Russja. Grazzi tassew. Issa fisem il-gruppi politiċi nagħti l-kelma l-Honorable Posselt. Sur President, il-kollega tiegħi kif tkellem dwar il-ħbib tagħna Russi u ovvjament kienet jikkritika eh, eh, il-gvern ta' Putin. Il-ħbib tiegħi mhumiex qegħdin eh, fil-gvern ta' Putin jew qegħdin jew mejta bħal Maginski jew inkella bħal Kordowski li ħadem li aħna fil-fatt ħadimna miegħu fil-qrib f'dan il-Parlament. Jew inkella ħarbu lej Siberja bħal Kordowski u Lebadov li ġi u kol persegwatat jew inkella izolat. U hemm ukoll hemm persuni oħra u fondazzjonijiet oħra imsemmija għalihom. Hemm ukoll persegwitazzjoni għan-nisa allura irridu ngħidu li da reġim verament brutali u għonħat nitkellmu fuq sħobija għaliex għandhom materja prima u għandhom ukoll orsijiet kbar, però da ma jisarrafx ħafna għalija. Għalhekk aħna rridu nħarsu lejn bażi legali komuni jew valuri legali komuni jew anki valuri molari, morali u aħna fuq dawn l-affarijiet rridu nitkellmu mar-Russi. Grazzi tassew. Sur Posselt nat il-kelma sa lil Munize Urkiza. Grazzi tassew il-grupp tiegħi u għamħasab għal gruppi oħra rigward is-sitwazzjoni ta' dritti tal-bnida madwar id-dinja, mo partikolari fir russija speċjalment meta niġu biex niklassifikaw l-NGOs bħala aġenti barranin. Aħna mħasba dwar in-nuqqas ta' pluralizmu politiku, trattament tal tal-oppozizjoni, bħal per eżempju l-kas ta' Magrinski u Politko Zaskjaja u anki il-propaganda li għet jissir kontra l-omosessuali Pero aħna ma nemnux li meta aħna nadottaw rezoluzzjoni eh, rapidi fuq ir-Russja ser iwasal l-aktar mod effettiv kif intejbu l-kwistjoni ta' drittijiet tal-bidem fir-Russja, allura jiena naħseb li irridu verament nikkonsolidaw il-dialogu politiku mar russja Għandna bżonn summit sabiex aħna niddiskutu drittijiet tal-bniedem per se. U u wkoll niddiskutu situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u dawk li defendu drittijiet tal-bniedem kif ukoll abbuż fuq drittijiet tal-bniedem li ma jirċevux eh, l-attenzjoni li suppost jirċevu fir-Russja. Grazzi tassew. Issa nagħti il-kelma lill-Onorevoli ta' l-Minuta. Sur President, jina kontent li nista' ngħid kelmtejn rigward l-istat ta' dritt fir-Russja Jina ninsab imħasseb dwar dak li tiseħ. Jina u kol, pero kontent li hemm delegazzjoni finlandiża li qiegħda issegwi dan id-dibattitu li fil-fatt għandhom ħafna arfin rigward ir-Russja u anki drittijiet tal bidem fir-Russja ċittadini fir-Russja persuni fir-Russja minkejja l-twemmin tagħhom l-orjentament sesswali għadhom igawdu mod sħiħ mill-drittijiet ċiviċi. L-Unjoni Ewropea hija komunità ta' valuri. U f'dan l-Unjoni Ewropea aħna rridu nassiguraw li l-pajjiżi li aħna nikkorporaw magħhom, il-pajjiżi li nagħmlu kummerċ magħhom speċjalment, jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Fil-veru sens tal-kelma, Ir-Russja ta' bilħa u għamsieħ importanti u għalek aħna ma' nixnal u għajnejna għal laffajt affarijiet li jagħmlu għalhekk il-Parlament għandu jibat eh, sinjal ċar li dritti tal-binda għandhom jiġu rispettati dejjem. Grazzi tassew. nat il kelma sal-Onorevoli Karneski għal minuta. Jina kont wieħed minn dawk il-personi li xtaqna li kolna konna mafkar għal dawk il-persuni li anki irċevew il-Premju Nobel għal paċi. Hemm żewġ Russi. Hemm ir-Russja uffiċjali l-Istat. U hemm ir-Russja li tagħmel użu mbagħad mill-forza li tafeċ fuq id-drittijiet tal-bniedem Umbat, ir-Russja l-oħra tatina l-impressjoni li hija dajfa. U fil-fatt hija dajfa u dan għaliex minħabba l-nuqqas ta' azzjoni minħata l-Unjoni Ewropea u l-impotenza tagħna. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qed jużaw livelli doppji. Mela l-ewwel jikkundannaw id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiż wieħed u jew ieħor, però ma jikkritikawx id-drittijiet tal-bniedem fir-Russja jew fiċ-Ċina għaliex jagħmlu kummerċ magħhom u din il-ħaġa trid tinbidel. Grazzi tassew. Nagħti l-kelma l-Onorevli Batten. Sur President, memx stat ta' dritt fir russja Il-gvern russu huwa gangster li jesporta b'suċċess il-nuqqas ta' leġizlazzjoni anki eh, fil-pajis tagħhom u fil-fatt il-punent ma tjemel xejn. Fl-2006 l-aġenti Russi qatlu kostituent tiegħi eh, is-sur Libenjenka f'dak li hu eh, terrorizmu minn l-istat kellna diġa wediet li jajnuna biex naraw eżattament x-seħ, pero der li l-gvern tagħna għamel għamel eh, sħubija mal-gvern Russu dwar dan. il-Russija toqtol in-nies b'mod dirett fit-toroq ta' Londra u l-gvern Ingliż donnu qed iħares naħa l-oħra qed idawwar wiċċu l-infurzar ta' liġi fir russija huwa strument ta' kriminalità organizzata u kull tip ta' kooperazzjoni fir russija li nuqqas ta' sigurtà f'kwistjonijiet legali hija ħaġa li ma nistgħux nikkonsidraw sakemm l-istat ta' dritt tiġi mwafqa kif suppost. Grazzi. Grazzi tassew. Għaw xi kellima oħra? Is-Sur Preda. Grazzi tas Sur President. Is-Sinjura Muniz ftit ilu għadha kif qalet li il-kwistjoni ta' Russja li qed tiġi diskussa il-ħamis u nofsinhar mhux mhux l-aħjar ħin li nagħmlu dan. Forsi jgħed taħoss li dan mhux l-aħjar format biex niddiskutu din il-kwistjoni tant importanti dibattitu fuq il-summit eh, ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja ma nafx kien iservi għal eh, motaħjar. Aħna ksibna numru Anzi, aħna ma tantx ksibna ħafna fir-relazzjoni tagħna mar-Russja. Organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profit fir-Russja bl-inklużjoni ta' organizzazzjonijiet magħrufa ġew intimidati minħabba liġi li ġiet applikata f'Duma fid-Duma fl-2012. U ma nafx kemx stat ta' dritt fil-fatt fir-Russja. Danke kollegi Prida. Grazzi ħafna. Sur ħawet għal-minuta. Grazzi ħafna President, il-bira tkellem din kamra dwar ħtieġa l-konsistenza fl-Ewropa biex nimxu qudiem dwar id-drittijiet ta' bniedem viżavi strateġi l-imsieħba strateġiġi tagħna. L-eżempju tal-lum huwa r-Russja. Rajna l-ar sfaxxar tal-gvernijiet fuq eh, u l-oppressjoni fuq is-soċjetà ċivili u aħna qed naraw it tħassir tal-aġenti barranin bħal pereżempju l-mafkar ta' Golos u l-ADC net naraw li ħafna nies qegħdin jiġu eh, puntat lejhom bħala spiji u bħala tradituri. Kif nistgħu nkomplu dialogu tagħna tal-Unjoni Ewropea mas soċjetà ċivili? Ħanqgħu sejrin hekk jew inkella ħan nagħtu l-ġemp kif jidher li jimxu l-affarijiet. Aħna qed nipprotestaw kontra l-projbizzjoni fir-Russja fir-rigward il-sesswalità kemm sejħa non tradizzjonali. Mhix tradizzjoni imma dritt u għet naraw tliet til ta' omofobija li huma rapportati f'Mejju juru li hija li huwa ċar li hija dritt u hija teddida għal daw id-drittijiet. Grazzi Sur Hawit, Sur Sonic al minuta. Ir-Russja huwa pajjiż li tagħna Soharov, Solzhenitsyn, manke Stalin u l-Bolsheviks minna l-oħra, għaz biss tista' tieħu ħsieb ċittadini taħħa stess. Istat qed jibni l-apparat tiegħu stess. L-istat laqqas biss jista' jeħles mill-wirt ta' Stalinizmu. L-istat beżan mill-ċittadini ħilsa tiegħu stess. Solzhenitsyn, Saharov, kienu sors ta' gburija r-Russja, imma il-ġurnata u mal-attivisti ta' Memorial u l-ġurnalisti indipendenti li huma l-gburija ta' Russja. L-istat ti jipprova jiskreditom bħala aġenti barranin u tradituri għal pajjiżhom. U għalhekk aħna rridu nagħtu daqqatit l russja biex teleb il-komplessitajiet tagħha. Irridu ngħidu Russja intom pajjiż fantastiku imma l-mod kif tistgħu tikbru mhux li teqirdu l-oppożizzjoni libertà tal-istampa. Iva President ħanala, ma tistax tagħmel persegwitazzjoni tan-nies tiegħek stess. Il-kelim jiġi interrott. Grazzi Sur Sonic. Naslu għal procedura KHDI. Sur Landsbergis, tressaq mistoqsija l-Sur Sonic? Iva. President, rridu irridu dialogu bis-serjetà ma' Russja, l-ewwel punt huwa l-kellim jiġi interrott mill-President. Eżis kollega Landsbergins, il-proċedura KHDI jew karta blu. Karta blu tfisser mistoqsija li kellim ta' qablek. Immissa ħana ddu għal proċedura KHDI. Mux hekk. Kien ħan sonik, bite. Mistoqsija tajja wisq. Iva, mistoqsija, President. Jekk irridu nħarsu bis-serjetà l-dibattitu bħal dan, it-titlu laqsa tiġi korrett et ngħidu stat ta' dritt tar-Russja skont l-aġenda, imma aħna naraw l-istat ta' dritt awtoritarju. X'inhi r-realtà? Ir-realtà tal-Kremlin eh, tal-Kremlin jew kella tal-oppożizzjoni tal ta' min qed jimexxi b'mod awtoritarju. Grazzi Sur Sonic. Jiena verament naqbel ma' Sur Landsbergis it-titlu seta ikun iktar b'saħħtu, imma minn tal-inqas itina l-opportunità biex nagħmlu dibattitu ngħidu l-affarijiet li huma importanti. Fin danka kollegi. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Sonic. Issa ngħaddu għall proċedura KHDI mela. Hemm ħafna kelliema li jixtiequ jieħdu l-mikrofonu. Nixtieq naċċetta lil kulħadd imma naħseb li għanna żewġ minuti biss u għalhekk nitlob il kulħadd tiżomm fil-qosor. L-Onorevoli Poliskaja. Grazzi, President. Dan id-dibattitu fuq l-istat ta' dritt fir-Russja huwa verament neċessarju għaliex ir-Russja huwa msieħeb strateġiku tagħna u għalhekk irridu nqajmu kwistjonijiet bħal dawn. Il-valuri Ewropej rridu nidefenduhom kemm jekk huma fl-Ewropa kif ukoll fost imsieħba strateġiċi tagħna. Jiena mod partikolari nixtieq niġbed l-attenzjoni għal żviluppi leġislativi reċenti fejn ir-Russja bdiet tittimbra NGOs bħala aġenti barranin. Fil-fatt, l-NGOs huma permessi saħansitra li jirreġistraw f'reġistru ta' aġenti barranin u jekk ma jagħmlux dan, allura mbagħad ikollhom ċitazzjoni qawwija ħarxa kontrihom. Jiena nittama li din il-kwistjoni tal-perżegutazzjoni tal-NGOs titqis bħala priorità fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Il-President. Grazzi ħafna. Ma nistax nippermetti iktar kellima f'dan id-dibattitu, jiddispjaċini. Imma nat il-mikrofonu l-Onorevoli Romeva Riweda. Situazzjoni tar-Russja hija sintomatika tal-problema ta' stat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem interalja karatterizzata minn klima politika diffiċli, tnaqqis ta' libertajiet fundamentali u tawir kull ma jmur ta' soċjetà ċivili. Tħassib kbira lina għal ħafna minna huwa li l-leġiżlazzjoni federali ġiet eh, adottata fuq il-propaganda eh, tal ta' nies omosessuali, eccetera, LGBT, eccetera. Nafu li dan ħajżid diskriminazzjoni kontrihom. L-autoritajiet ċivili mamlu xejn biex iwaqfu din id-diskriminazzjoni u din it-tip ta' leġiżlazzjoni li qed tipprojbixxi din it-tip ta' propaganda jew eufemistikament msejħa bħala propaganda tal-LGBT. Aħna nixtiequ li fit-test li aħna votaw għalih ikonna talba speċifika biex inħeġġu id-Duma il-Parlament Russu biex imma jpax jgħaddi l-ġir bħal dawn xorta waħda rridu talba biex jaħsbu mill ġdid minn tal-inqas fuq dan affarijiet li għamlu sissa. Naħseb importanti din. Grazzi. Grazzi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 President tar-Repubblika tal-Polonja inqatel. U dan minkejja ta' numru ta' talbiet xorta waħda mar Russja qed tirrefjuta li tgħaddi tgħaddinna il-black boxes, il-fdalijiet tal-ajruplan li kien involut dan il-każ u dan qed ixekkel l-investigazzjonijiet tal-Polonja. Mod serju. L-awtoritajiet Russi kellhom biżejjed żmien biex jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom. U li tirrifjuta li tgħaddi evidenza bħal din mhix konformi mal-prinċipji bażiċi ta' stat ta' drittu jiena noġġezzjoni għal dan. Grazzi. L-Onorevoli Jeska. Grazzi ħafna, President, f'dawn l-aħħar xhur rajna li l-autoritajiet russi kienu għedin jippersegwitaw il-ċittadini. il kellim ta' ġelwis biex ninterpreti l laħqu maħħa. Il-sitwazzjonija ta' tħassib qed darba wara l-oħra li r-Russja huwa pajjiż awtoritarju. Xtiej słyszymy opinje, że russja stawa xim pajstem autorytarnym. Kull majmur jmur qed nisimgħu li r-Russja sar pajjiż awtoritarju fejn il-libertà u l-indipendenza qegħdin jiġu maksa. L-Unjoni Ewropea titterrevedi l-istrateġija tagħha mar-Russja. Kollox jindikanna l-fatt illi aħna rridu ngħidu saħħa għal Russja li qed timmodernizza għaliex il-Kremlin mhux qed jagħmel dak li huwa meħtieġ L-Unjoni Ewropea għandha tiffoka aktar fuq l-appoġġ tas-soċjetà ċivili Russa u tħalli fidejn l-istati membri li jitkellmu mal-awtoritajiet Russi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Jazlovjeska, l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna, President. Mux l-ewwel darba li qed nitkellmu dwar ir-Russja. Bla dubju ħafna nies qed ikunu suspettużi. Ma l-affarijiet mhux sejrin kif għandhom imorru fir-Russja, partikolarment brabta ma' Putin u l-kollegi tiegħu. M'għandhomx biżejjed rispett għal drittijiet ċivili u l-libertajiet ta' ċittadini tagħhom stess u m'hemmx sens aktar li nibqgħu sejrin hekk għax ġbajna nisimgħu u naqraw x'qed jiġri hemmhekk. L-Unjoni Ewropea tkun iktar eh, b'saħħitha fl-approċċ tagħha rridu nkomplu negozjati tagħna magħhom u ridunatu nagħtu priorità l-ewwel qabel kollox lill-libertà taċ-ċittadini Russi, id-drittijiet ċivili u anke taħdidiet miftuħa u trasparenti kif ukoll standard komuni, standard morali komuni. Grazzi, Sur Kelly. Is-Sinjura Korhola. Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä sekä useiden YK ihmisoikeussopimusten. Bħala membru tal-OSCE u firmatarju għal ħafna konvenzjonijiet tal-ġnus maquda, ir-Russja tirrispetta l-prinċipji tal-istat ta' dritt u l-libertajiet fundamentali. Ġuri reċenti fil-Russja u kien li situazzjonija ta' tħassib rajna Magnitsky, Politkovskaja u Kodorkovski Eh, li huma msemmejin fil-mozzjoni ta' riżoluzzjoni, ma dawn huma ftit eżempji ta' tkasbir ta' Russja, tal-tkasbir ta' stat ta' dritt minnaħa ta' Russja u l-prinċipji tagħhom. Ir-Russja u s-soċjetà ċivili ta' Russja qiegħda tbati mill-mod kif n-nies omosessuali qegħdin jiġu trattati. Dan jikkostitwixxi diskriminazzjoni. Ir-Russja huwa imsieħeb importanti kummerċali tal-Unjoni Ewropea għal daqstant ir-rappreżentant Oli Ashton għandha tqajjem dawn il-kwistjonijiet ma' l-awtoritajiet Russi. Grazzi, Onorevoli Korkola. Issa biex nikkonkludu l-KHDI, l-Onorevoli Tun und Hohenstein. Grazzi, President. Soddisfatta li għanna din il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni u kontenta li qed ngħinu l-NGOs għax mingħajru ma jistax ikollok soċjetà ċivili. Soċjetà ċivili tkun organizzata. L-NGOs li jaħdmu internazzjonalment għal paċi bla dubju jkollhom finanzjamenti minn pajjiżi oħra. L-istess japplika għal memorial, jaħdmu għal paċi. Huwa inevitabbli li jkollhom flejjes minn barra, imma l-istess aġenti Din hija kalunja verament vili u hija insult għad demokrazija u għal prinċipji ta' soċjetà ċivili. Stalin kien jemmen fil-fatt li jekk inti tirrepeti gidba mid-darba, issir donna verità. Goebbels għala wkoll. Il-fatt huwa imma li hawn qegħdin Hawnhekk mill-ġdid qed naraw l-affarijiet jirrepetu ruhom qegħdin naraw lingwaġġ verament vili f'soċjetà verament vili. Grazzi. Kollegin Thun und Hohenstein, das catch the eye. Grazzi ħafna, Sinjura Thun und Hohenstein. Dan itemm il-catch the eye. Issa, il-Kummissarju Lewandowski, membri onorevoli, din ir-riżoluzzjoni u dan id-dibattitu juru fiċ-ċar tħassib dejjem jikber tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa. Tini s-situazzjoni ġenerali manke fuq il-każijiet individwali li għawnek hawnhekk illum. Dan tqajjem f'ħafna drabi mir rappreżentant Oli Catherine Ashton. Iva, rridu nammettu li f'dawn l-aħħar xhur konna xhieda tal deterjerazzjoni tal-kuntest fejn is-soċjetà ċivili jaħdmu fir-Russja. Mod partikolari dan qed iseħħ permezz ta' set ta' leġijiet ġodda, kważi b'mod legali. Lan komuni ta' leġijiet fuq il-tradiment tal-ġenti baranin, ta' demostrazzjonijiet u dan l-aħħar fuq il-propaganda omosessuali donna titnaqqas dejjem aktar l-ispazju għall attivitajiet politiċi u tas soċjetà ċivili fir-Russja. Aħna ma konniex Eh, silenzjużi fuq dan, tkellimna fiċ-ċar fil-pubbliku u anke bilateralment. U din hija l-problema, llum rati Russi u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi Russi donnu mhux kapaċi iżommu madmirijiet indipendenti tagħhom f'numru ta' każijiet. Hemm numru sproporzjonat ta' każijiet Russi li qed jaslu sal-ECJ Il-rapporter speċjali tal-ġus maquda fuq l-indipendenza tal-ġudikatura tal-imħalfin fi żjara aħħarija li għamel fil russja għal li jimżon ta' miżuri speċifiċi għall-indipendenza tas sistema ta' ġudikatura u tħares li mħalfin minn kwalinkwa tip ta' influenza politika u teħid ta' deċiżjonijiet. Dan huwa punt b'saħħtu ieħor u tagħna wkoll. Fil-jiem u x-xhur li ġejjin, proċeduri ġudizzjarji kontra Sur Navalmi u oħrajn li tinkludi wkoll 12 dimostraturi oħrajn ser jaslu qoddim il-qorti. Hemm ukoll il-proċess kontra Magnitsky fejn il-qorti għolja ser tħares lejn il-kas ta' Kodorkovski fawissu u aħna għedna ċaru tonċ naħsbu fuq dawn il-proċessi. Kenna l-opportunità li niddiskutuhom fid-dettall fil-konsultazzjonijiet tagħna ta' dritti tal-miedem fi 17 ta' Mejju L-Unjoni Ewropea ħad komplet ħares lej dawn il-każijiet mill-qrib. L-istat ta' dritt għandha u hija qasam ta' priorità fil-sħabija l modernizzar mal-Federazzjoni Russa. Aħna bħalissa nimplementaw proġett forsi jkun tajnuna mal-Kunsil tal-Ewropa biex nappoġġaw it-twaqqif fir-Russja ta' sistema ta' appell għal każijiet kriminali u ta' drittijiet tal niedem lesti naħdmu mal-Federazzjoni Russa skont dawn il-linji anke fir-rigward l-indipendenza tal-ġudikatura. Nemnu bisħieħ li proġetti bħal dawn għandhom il-potenzjal li jikkonsolidaw jisaxħu l-ambjent legali kif ukoll li tejbu l-investimenti u anke il-klima soċjali. Lesti naħdmu it-fit mal-Russja fuq proġetti bħal dawn fil-futur. Fil-waqt illi aħna ser inkomplu Fiċċar nesprimu tħassib tagħna meta kwistjonijiet bħal dawn eh, umu anke fil-pubbliku lest nagħmlu dan. Kemm fuq il-kwistjonijiet ġenerali kif ukoll fil-kwistjonijiet individwali li semmu fid-dibattitu. Grazzi. Fin danka Kommissar Lewandowski. Grazzi. Kommissarju Lewandowski, issa intemmu il-rizoluzzjoni knem sitt mozzjoni ta' rizoluzzjoni u dan item id-dibattitu u nifutaw